Intom irċevejtu il-minuti mill-seduta tal-bira għandkom xi kummenti minix nara kummenti. Mela allura il-minuti ġew approvati. L-ewwel punt fuq l-aġenda. Wara li kena sospensjoni għal istqarrija tal-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' modifiki ta' trattat. Jina nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li f'dan id-dibattitu aħna m'għandniex il-proċedura catch DI. Mhux ser ikun hemm mistoqsijiet min-naħa tal-Kamra, iżda aħna nafu li dan huwa suġġett tassew importanti u għalhekk huwa dibattitu ta' priorità għalina. Issaw il president tal-Kummissjoni Ewropea nringrazzjah tal-li hija hawnhekk magħna sur President José Manuel Duro Barroso il-mikrofonu u għalik. President, onorevoli membri. Illum il-Kummissjoni tat opinjoni pożittiva għal pożizzjoni illi ħa il-Kunsill Ewropew f'Diċembru li għadda biex jagħmel emendi limitati ta' artikolu 1.3.6 tal-Trattat dwar it-ħadim tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu lan huwa li nippermettu l-Istati membri fiż-żona euro joħolqu mekkaniżmu permanenti li jiżgura l-istabilità finanzjarja ta żona euro. Dan il mekanizmu ta' stabilizzazzjoni Ewropea ser jieħu post l-2013 l-istrumenti temporani ta' stabilità li huma il-Fond ta' Stabilità Ewropew u l mekanizmu ta' stabilità finanzjarja. Nkoll nafu kemm kienu ta' siwi dawn l-odot u għalhekk din hija deċiżjoni indispensabbli biex aħna nikonfermaw determinazzjoni li aħna għanna biex nidefendu il-munita tagħna, munita komuni u nigarantixxu l-istabilità finanzjarja minħabba li sbilanċi f'ċerti stati membri, sbilanċi ekonomiċi li rridu nirranġawhom u għalhekk dan huwa mekkaniżmu meħtieġ biex aħna nlestu il-qafas ta' trattat. Nixtieq nisħaq dwar dan kif sħaqt jiena fl aħħar Kunsill Ewropew kull inizjattiva anke fil-qasam tal-kompetittività u l-konverġenza tal-ekonomija Ewropea u jiena qed ngħid konverġenza u kompetittività għaliex din hija kwistjoni li niżguraw li jkun hemm konverġenza tal-ekonomija tagħna kull inizjattiva irridu nagħmluha billi nħarsu bisħieħ it-trattati, il-prinċipji u regoli li huma stabiliti għall-Unjoni Ewropea u għall-istituzzjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni għalhekk ser tieħu l-inizjattivi kollha meħtieġa leġislattivi u oħrajn biex tiggarantixxi l koerenza bejn il-mekkaniżmu ta' stabilità tal-ġejjieni u l-gvernanza ekonomika li hemm fl-Unjoni Ewropea fih dan iż-żona euro. L-inħarsu trattati għax ħaġa tassew importanti. Jiena eh, fil-Kunsill tal-erba ta' frar għamilt żgur li l-Kunsil dan jarfu u l-kompetitività u l-konverġenza tal-Unjoni Ewropea, tal-Ekonomija Ewropea, ta' 17 il-membru ta' zona euro u ta' 27 stat membru dan għandu jisir fit-ħaris totali ta' trattat qed nitkellem fir rigward tal-kompetenzi seta tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha b'mod partikolari ta' dan il-Parlament u tal-Kummissjoni. L-opinjoni li l-Kummissjoni għadha kemm tadotta jurina dan biċ-ċar. Aħna irridu nagħmlu kwistjoni fl-interess ekonomiku tal-Unjoni Ewropea xaġa ċara li jekk aħna nħarsu l-euro dan mhux biss fl-interess tal-pajjiżi ta' żona euro biss u għalhekk l-istati membri li mhumiex fiż-żona euro jistgħu jiġu assoċjati jekk huma jridu fil-ħidma ta' twaqqif ta' dan il-mekkaniżmu permanenti ta' stabilizzazzjoni huma jistgħu wkoll jiddeċidu illi jieħdu sem f'operazzjonijiet jew inkella jkunu parti minn kif ser jitmexxa dan il-mekkaniżmu kif diġa għamlu ċertu stati membri fir rigward tal-mekkanizmi temporanji li għanna palissa. Illum qed nitkellmu dwar rispons globali għal kriżi biex inwaqfu dawn il-mekkanizmi tal-ġejjieni. Aħna irdu namlu progress malajr dwar dan is-suġġett. Urġenza ma jfissirx illi rridu nesagġeraw l-affarijiet, irridu nirriflettu wkoll b'mod komuni u deċiżjoni ser nieħdu fil-ġimgħat li ġejjin dwar kwistjoni tal-kriżi huma deċiżjonijiet fundamentali għal ġejjini komuni tagħna. Dan irid ikun ċar. Irridu nkunu nafu fejn sejrin. Il-koll naqblu illi aħna irridu nibdew namlu riforma biex nżommu l-istabilità finanzjarja kompetittivi tal-konverġenza tal-ekonomiji tagħna u biex ikun hemm potenzjal għad kabbir sostenibli li jista' joħloq postijiet tax-xogħol. Issa rdu naraw illi din il-ferrovija li ħan nibdew nimxu fija fuq li ma binarju ser timxi l-aħjar li jkollna binarji tal-komunità biex bekk il-mod kif aħna ser inwafqu dan il-mekkanizmu tal-stabilità jista' jwassal għal kontribut tajjeb biex aħna nwieġbu għal din il-kwistjoni importanti. Il-proċeduri jinsabu hemmhekk. Irdu nagħmlu reviżjoni semplifikata ta' trattat hekk kif hemm miktub f'artikolu 48 paragrafu 6 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea. Jiena naf illi uħut minnkom għeddin jasbu dwar natura intergovernativa ta' dan il-mekkanizmu permanenti. Aħna u koll xtaqna illi namlu aktar progress. Progress illi jkun aktar profond. Iżda ejjew narfu illi dan il-pass ma jnaqqas il-poteri tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni tagħha ma jżid l-abilità kollettiva tagħna biex aħna nwieġbu għall-sfidi għall sfidi illi ma stajniex imbasruhom fit-trattat Jiena hawnhekk nixtieq ninsisti dwar erba' elementi ta' sustanza illi huwa misħuqa fl-opinjoni tal-Kummissjoni. Naħseb illi dawn ser jgħinuna biex jigwidawna għall aktar solidarjetà, aktar responsabilità, aktar għaqda, aktar saħħa, l-ewwel nett is-solidarjetà. Dan huwa valur importanti tal-Unjoni Ewropea. Jiena irrid inkun preċiż ħafna dwar dan il-punt. Matul id-diskussjoni dwar dan l-abbozz tal-bidliet għatrattat trattat il-Kummissjoni fakret illi fl-ebda kas din il-bidla mi se tippreġudika l-mekkanizmi ta' solidarjetà illi huma miktuba f'artikolu 122 ta' trattat dwar tħadim tal-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm xi problemi jew xi teddidiet għal ċerti stati membri. Kontrarjament tal-opinjoni ta' xi wħud artikolu 122 mhux xi ħaġa illi jista' jiġi mibdul. Solidarjetà fl-Unjoni Ewropea tfisser ukoll responsabilità. Din hija xi ħaġa li hija maquda magħha ma jistax ikun hemm solidarjetà mingħajr responsabilità u ma jistax ikun hemm responsabilità mingħajr solidarjetà. U dan huwa minnu għas solidarjetà huwa responsabilità fil-qasam finanzjarju. Dan huwa ħsieb wara dan il-mekkaniżmi ta' stabilità permanenti u l-użu tagħhom ser ikun igwidat l-istati membri jridu jħarsu politika responsabbli tal-finanzi biex bekk is-solidarjetà u responsabilità fl-Unjoni Ewropea tkun tista' tiġi msaħħa permezz ta' aktar koordinazzjoni, aktar supervizjoni, aktar monitoraġġ. Din hija talima li ħadna mill-kriżi, il-gvernanza ekonomika mill-Unjoni Ewropea fih dan iż-żona euro ser tkun il-bażi illi l-mekkaniżmu ta' stabilità tal-ġejjieni sejjer jinbena. Irridu nsaħħu l-gvernanza ekonomika Ewropea u għalhekk irridu nifirxuha, irridu insaħħuha biex naggarantixxu l-istabilità taż-żona Ewro b'mod partikolari u tal-Unjoni Ewropea in ġenerali. Irridu nwessaw l-gvernanza ekonomika dan ifisser mhux biss li ninkludu politika budġetarja ma wkoll politika ekonomika riformi strutturali. Dan huwa l-an ewlieni tal-proċess tal-semestru Ewropew li aħna binna dwaru dan ġimniedi fil-prezentazzjoni tal istħarriġ ta' tkabbir annwali li prezentat il komissjoni dan il-dokument juri biċċar il l-politika attwali mhijiex biżejjed irdu nagħmlu iktar biex inwieġbu għall sfidi li għanna għoddimna, irdu nagħmlu aktar flimkien ma rridux inkunu mifruda, irdu nagħmlu iktar biex noħolqu aktar konverġenza u mhux biex noħol u iktar diverġenzi u diskrepanzi dan huwa lan tal-pakket ta' sitt proposti illi qed tippreżenta l-Kummissjoni. Jina naf illi hawnhekk nistgħu inserħu moħna fuq appoġġ b'saħħtu min-naħa tal-Parlament Ewropew. u għal dan jien nirringrazzjakom. Tistgħu serħu moħħkom illi il-Kummissjoni sejra tappoġġaw tiffaċilita din il-proċedura sakemm titlesta biex aħna niksbu riżultati ambizjużi u għalhekk fl-isfond ta' dan il-pakket ta' riformi tistgħu taraw il-politika ġdida ta' stabilità Ewropea u dan din tfisser illi aħna ser insaħħu il-faċilità ta' stabilità Ewropea. Naħseb illi l-approċċ tagħna huwa l-aħjar approċċ il-Kummissjoni ser iżomm ma' responsabilitajiet tagħha u ser tuħu parti, ser kollha parti attiva fit-twaqif ta' dan il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea. Mhux biżejjed li jkollna l-aħjar approċċ, irridu nimplementaw dan l-approċċ Jina nemmen li aħna din l-implementazzjoni ser niksbuha flimkien hekk aħna naqblu dwar ċerti regoli, regoli ċari illi jrid ikonna. Il-leġittimità demografika u dan jinvolvi skrutinju minnħa tal-Parlament Ewropew. Aħna ser nġibu s-saħħa tagħna minn entitajiet permanenti li għandhom lan illi jsaħħu t-trasparenza dawn huma entitajiet komuni li kopru 27 stat membru dan ser jiggarantix il-koerenza tal-Unjoni Ewropea kollha. Qed naħseb ukoll dwar il-prinċipju tal-ugwaljanza fl-Istati membri skont it-trattati u kol dwar il-prinċipju ta' kooperazzjoni lejali skont l-azzjonijiet u skont dan l-azzjonijiet li jieħdu l-Istati membri ma jistgħux jagħmlu effett, ma jistgħux jagħmlu dannu għall-effettività ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Irdu niżguraw illi il-ferrovija tibqa sħiħa fuq il-binari u ma nħallux xi biċċa minn din il-ferrovija li tibqa lura jew inkella li l-ferrovija toħroġ mill-binarji. Irridu nuru fiduċja Ewropea, aħna Unjoni Ewropea rridu naġissu bħala Unjoni Ewropea biex noħorġu minn din il-kriżi, irridu nibnu sisin b'saħħithom għal Ewropa aktar kompetittiva, Ewropa aktar prosperuża, Ewropa aktar stabbli u Ewropa aktar inklusiva. Dan huwa l-ispirtu li jnebbaħ l-azzjonijiet tagħna, li jnebbaħ lill-Kummissjoni u aħna ser inkomplu innebħu lill-Kummissjoni. U hawnhekk naħseb li għandna l-appoġġ tagħkom. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, Sur President. Fisem il-PPE l-Onorevoli Brock. President tal-Kummissjoni, Zis kollegi, aħna konxi mill-fatt li aħna neħtieġu arranġamenti fit-trattat biex niżguraw ċertezza legali. Jina naħseb illi din hija ħtieġa legali, ħtieġa tal-Kostituzzjoni illi naraw ukoll ġewwa pajjiżna. U għalhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar bidla meħtieġa fit-trattati biex nkunu nistgħu nissalvagwardjaw l-istabilità tal-Unjoni fuq medda twila ta' żmien. Nistgħu nikkonsidraw emenda aktar mifruxa għat-trattat fiħdan il-politika komunitarja illi forsi jista' jkollhom xi lingwaġġ differenti, iżda fl-istess waqt qegħdin narfu li hemm riskju li l-proċedura simplifikata mhix possibbli jista' jkun li jkun hemm bżonn ta' referendum u ma nkunux nistgħu nieħdu deċiżjonijiet illi jistgħu joħolqu problemi li rajna fil-suq finanzjarju. Iżda rdu ngħidu illi din hija qasam ta' kompetenza tal-komunità dwar il-mekanizmu ta' stabilità aħna ma rridux illi dan nikkompromettu hemm djufijiet ovvjament fit-trattat illi naħseb li għandna nindirizzawhom. Iżda jekk naraw l-eżempju ta' kooperazzjoni mtejba u l-ftehim illi kien hemm bejn l-istati membri u nużaw l-istituzzjonijiet komunitarji, pereżempju fuq is-suġġett, jista' jkun possibbli illi dan namluħ fih dan dan il-kontest, per eżempju l-kummissjoni. Ikun ħażin illi aħna jkonna strutturi paralleli illi jitwaqfu għaliex dan joħolqu aktar divergenzi u jfisser illi ma mhux ser ikun possibbli li nżommu l-Unjoni miġbura flimkien fuq medda twila ta' żmien. Dan jista' jwassal għal firda jekk aħna illum din il-ġimgħa ma nirreaġixxux bl-aħjar mod. Huwa importanti illi l-metodu komunitarju ma jkunx xi ħaġa li jiġi evalwat fuq l-istess bażi. Jekk dan mhux metodu li huwa disponibbli għal raġunijiet ta' trattat, mela allura naraw alternattivi oħra iżda jekk huwa possibbli li jkun emenda ta' trattat u jekk dan nistgħu indaħluh fis-sistema komunitarja kif għamilna f'Schengen, bi Schengen fil-passat, irridu naraw illi konna strutturi ċari biex dawk il-pajizi li mhumiex involuti jkunu jafu li meta huma jinvolvu ruhom aħna ser narfu drittijiet ta' pajjiżi iżgħar u nirrikonoxxu illi dawn l-istrutturi ser jippermettu biex aħna jkollna kompetittività aħjar. Nafu li hemm sistema komplikata bħalissa hemm tliet oqsma involuta, involuti l-patt ta' stabilità u tkabbi fejn aħna għandna leġislazzjoni normali għandna l-emenda għat-trattat jekk ikun hemm riskju li s-sistema tispiċċa fix xej dan irridu niddiskutuh. Irridu nirrikonoxxu r-responsabilità tagħna bħala Parlament. Aħna nafu il-grupp politiku tagħna nafu l-24 ta' Marzu hija data ewlenija. Aħna maħniex qed fitxu soluzzjoni ideali, ma jekk ser nuru spiritu ta' responsabilta mela allura l-istituzzjonijiet l-oħrajn iridu jagħmlu l-istess ħaġa. Din l-idea li din hija soluzzjoni tranzizzjonali rridu naqduha ma l-istituzzjonijiet relevanti pal per eżempju il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tkun disponibbli għal diskussjonijiet mal kunsil fil jim li ġejjin. Aħna lesti illi ikonna dawn id-diskussjonijiet u għabbażi ta' dan il-wediet li għandna internament għaliex ċertu pajjiżi żgħar qed għon żvantaġġati, pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea jħossuhom żvantaġġati. Naħseb illi dan kollu jagħmel il-ħajja tassew diffiċli għalina. Nittama li nkun nista' nagħmel kontribut biex ikun hemm maġġoranza illi dan tabboġġaħ fiħdan il-ħin disponibli li għanna. Nittama l-Kunsill kun disponibli għad diskussjonijiet biex bekk aħna niksbu maġġoranza biex dan ikonu nistaw namluħ, grazzi. Fissem Soċjalisti u Demokratiċi, l-Onorevoli Gualtieri, Roberto Gualtieri. Sur President. Komissjoni, Nisabu f'mument kruċali għal ġejjin tal-Unjoni Ewropea wara ħafna dewmien il-koll indunajna illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' gvernanza ekonomika u din trid tkun waħda disciplinata għal pajjiżi li adottaw l-euro għalhekk aħna joġobna il-fatt li ħajjitwaqqaf mekkaniżmu ta' stabilità permanenti għaliex naħsbu li dan huwa nisġa importanti Anka jekk aħna għandna ċertu riservi legali u politiċi dwar il-natura li aħna ser nażlu dan minn qabel u dan juża l-istrumenti li qed joffri trattatina ħadgost nisma' li anke inti għandek dawn ir-riservi. Iżda l-punt li għandna l-qalbna bħalissa huwa ieħor kif sejjer jaħdem b'mod konkret dan il-mekkanizmu l-ġdid ser jikontribwixxi biex isaħħaħ il-Gvern Ekonomiku tal-Unjoni Ewropea jew inkella ser ikun pass fid-direzzjoni ta' intergovernmentalizmu ġdid li huwa xi ftit diskret fejn rajna illi fih sar il-patt ta' kompetittività bejn Franza u l-Ġermanja Fuq liema binarji ser nitfawa din il-ferrovija tagħna kol min ser ikun qed imexxi il-ferrovija. L-emenda tal-artiklu 136 juri li hemm mekkaniżmu intergovernattiv illi mhuwiex kollegat mal-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha iżda minnaħa l-oħra qegħdin naqraw fl-opinjoni tal-Kummissjoni illi dan il-mekkaniżmu irrid iserraħ fuq il-gvernanza ekonomika li tagħmel l-Unjoni u li l-Kummissjoni ser tieħu l-inizjattivi kollha biex tigarantixxi l-koerenza bejn il-mekkaniżmu ta' stabilità u din il-gvernanza ekonomika. Aħna napprezzawha din l-intenzjoni imma fil-proposta ta' riforma tal-artiklu 136 dan ma narawx miktub aħna jidrinna illi il-waqt fejn aħna natu definizzjoni ta' kif ser jaħdem dan il-mekanizmu huwa issa Li ma proċedura ser tiġi adottata biex jitwaqqaf dan il-mekkanizmu xiru għal ser ikolla l-Kummissjoni fit-tmexxija tagħha tad definizzjonijiet tal kundizzjonalitajiet Min, min li ma tip ta' persuni ser ikun mamul is-segretarjat, x'jaħseb il-Kunsill Ewropew dwar dak li għadu kemm jgħid issa l-President Barroso dwar il-validità tal-mekkaniżmi attwali ta', ta solidarjetà u straordinarji. Ser ikun hemm rwol għall-Parlament Ewropew? Ser ikun hemm riformulazzjoni biss tal-emenda wieħed li ta' sitta jew inkella ser ikun Tqarrija ċara tal-Kunsill Ewropew dwar dan il-punti. Li dan jista' jwassal biex il-Parlament Ewropew japprova l-opinjoni tiegħu skont il-limiti tal-ħin tiegħu. Kellim jiġi interrott. Issa f'isem il-Liberali u Demokratiċi il-President ta' l-Alde, Verhofstadt. Għandek blue card, tixtieq iġa għal mistoqsija su Gualtieri? Iva. Su Gualtieri. Inti indunajt illi l-kooperazzjoni intergovernattiva tkun parti aħjar għan-nies tal-Ewropa u għal dawk illi huma qiegħda minn dan l-istat super Ewropew, super state, ikun tkun xi ħaġa aħjar din l-intergovernattività? Sur Gualtieri. Jiena favur ir-rispett tal-Unjoni Ewropea l-kompetenzi tagħha kif hemm miktub fi trattat. Jina naħseb li duma l-aħjar mod biex aħna naqdu dmir tagħna bħala rappreżentanti diretti taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Il-President Verhofstadt. Sur President. jina naħseb illi għana nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti bl-istqarrija ta' Sur Barroso dwar il-bidliet fi trattat. Ovvjament, sa' huwa fidejna illi nħejju l-opinjoni tagħna. U dan irridu nagħmlu qabel 24 ta' Marzu. Hekk qed nittamaw għalmenu għal isser ikun hemm kunsill importanti. Irridu naraw jekk hux ser insibu maġġoranza l-proċedura simplifikata hemm ċertu kundizzjonijiet illi jridu jintlaqgħu. L-ewwel kundizzjoni li jien nara hi illi aħna rridu nippruvaw niżguraw illi dan il-mekkaniżmu wkoll jiġi maniġat kemm jista' jkun minnaħa tal-Kummissjoni. Għandi argumenti tajbin ħafna favur dan. Żgur rajtu illi l fs tefet 50 biljun f'bonds fuq is-suq fi żmien ta' ħames snin. Fil-25 ta' Jannar 5 biljun f'bonds ġew approvati għal ħames snin Il-kustjoni tal-Komissjoni ta' 2.5% u dawk li ġew maħruġa mis sistema intergovernattiva tpoġġew fis-suq għal 2.9% dan ifisser li FSM li hija ġestita mill-metodu komunitarju qed toħroġ bonds li għandhom livell ta' imax, rata ta' imax inqas mill-metodu komunitarju intergovernattiv U għalhekk il-metodu komunitarju għandu riżultati aħjar mill-intergovernmentalizmu. It-tieni punt. Jiena naħseb li aħna rdu nistaqsu li nafusna il-mistoqsija marbuta mal-bidla tal-artiklu 1 li ta' sitta rdu nieħdu opportunità minn dan. L-Onorevoli Fort minn kol, rapporters l-oħra għandhom sitt proposti fuq il-mejda marbuta mal-finanza ekonomika. Aħna rridu l-approvazzjoni min-naħa tal-Kunsill biex il-proċedura tiġi mnedija mill-Kummissjoni dwar dan. U għalhekk forsi nistgħu insolvu din il-problema permezz ta' artikolu 136. Jekk aħna nużaw l-artikolu 136 ġifieri il-mekkaniżmu permanenti ta' stabilità mela allura l-Kummissjoni tista' tibda tniedi dawn il-proċeduri u ser ikun hemm sistema ta' maġġoranza kwalifikata biex din tgħaddi mill-Kunsill. Forsi dan huwa l-tieni punt li aħna nistgħu indaħlu fl-opinjoni tagħna dan qed ngħidu lis sur Gualtieri, sur Brock li huma rapporters tagħna fih dan il-kumitat. L-aħħar punt tiegħi. Intom bħala rapporters miskom tippruvaw ġibu xi stqarrijiet minnaħa tal-Kunsill, mhux biss dwar dan il-pakket, imma dwar dak li ġimħabbar dawn l-aħħarijiem il-patt ta' kompetittività l-metodu intergovernattiv hemm ħafna pajjiżi li huma kontra dan u hemm firda kbira fil-Kunsill dwar dan palissa. U għalhekk irridu li l-Kunsill jiżgurana dwar dan li huwa fit-tieni pakett ta' intergovernanza sejjer japplika l-metodu komunitarju wkoll Għaliex għaliex il-metodu intergovernattiv ma jaħdimx. Ejjew nippruvaw nimmaġinaw. Regoli tal-kompetizzjoni fl-Unjoni kieku qed mexxihom, qed imexxihom il-Kunsill, immaġinaw kemm ikun hemm multi kontra negozji li ma japplikawx ir-regoli tal-kompetitività. Kieku lanqas kien ikun hemm multi kontra kumpaniji privati għaliex ma japplikawx ir-regoli tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod. U l-istess japplika din ir-regola u għalhekk nixtieq nitlob li rapporters biex huma jiżguraw lil kunsill jiżgurana li l-metodu komunitarju sejjer jiġi użat fit-tieni pakket ta' gvernanza. L-Onorevoli Harms fisem il-ħodor. Sur President, Signori, jien naħseb li s-sitwazzjoni hija pjuttost ċara Il-Parlament Ewropew jifhem tajjeb għalfejn amandament fit-trattat huwa neċessarju skont il-proċedura simplifikata, din hija sitwazzjoni ta' emerġenza u rridu naċċettawha. Jidher ċar ukoll il-Parlament Ewropew ma jaħsibx li hija ħaġa adegwata, korretta li dan il-metodu li qed jiġi biex iwaqaf dan il-mekkaniżmu ta' kriżi finanzjarja jista' jwasal għal sitwazzjoni fil-ġejni fejn il-metodu tal-komunità jiġi mitmum. Il-Parlament Ewropew mbagħad jispiċċa eh, fil-ġemp. U għalhekk nixtieq nispjega għalfejn aħna daqshekk kritiċi rigward iż-żieda fil-approċċ intergovernattiv. Jiena nemmen li fl-Ewropa iċ-ċittadini, iċ-ċittadini ta' Ewropej aktar ma jgħaddi żmien edin ħarsu lejna meta biex jaraw x'qed jiġi deċiż għanna il-Ġermaniżi li jtiduru kontra l-Grigi, mbagħad il-Grigi kontra l-Ġermaniżi, l-Irlandiżi li jaħsbu li il-Banek Ġermaniżi qegħdin jiġu salvati bil-flus tagħhom. In-nies però ċittadini mhux qed jifmu s-sitwazzjoni u dan kollu għandu x'jaqsam mal-metodu black box tal-Kunsill. U u l-fat li qed niddeċidu fl-aħħar minuta, ġifri għandna bżonn aktar trasparenza f'din is-sistema li xinkella aħna ser nkunu qegħdin nitilfu aktar il-fiduċja u l-kredibilità fost iċ-ċittadini tagħna. Għalhekk jiena tal-opinjoni li jekk aħna, jekk intom tixtiequ li aħna dal-istati naqblu fuq il-proċedura simplifikata, u ma noqodux lura bat fil kunsill u l-Kummissjoni u l wol tal-Parlament bħala rappreżentant tal-ċittadini f'dak il-każ irid jiġi magħruf u anki imsaħħaħ. Din hija xi ħaġa li qabel it-Trattat tal Lisbona dak kien magħruf minnaħa tiegħek. Però iċ-ċittadin qegħdin lura d-dar, dawk li edin fil-gvern u dawk li xtiqu aktar voti għal demokrazija fl-Ewropa din issir realtà, però jekk aħna nħarsu lejn dak li qed jitseħħ fil-Greċja. Hemm ukoll privatizzazzjoni tal-ixta ixtajtiet, ġifri dinja xi ħaġa it-tmim ta' triq li aħna edin insegu meta nitrattaw mal-krizi finanzjarja ġifiri għanna politika u kon mill-Germania li tfisser li l-izbilanċ tal-pajis ser jimxi dejjem aktar il-qoddim, ġifiri mixin lejn katastrofi jemmek. U il-politika ta' din il- krizi finanzjarja qed tajt li eh, Et et fixkel iktar mill-li għedatjen, ġifri għanna rridu konna ċans niddiskutu ġifri kif ċittadini ser jifmun kella dwar dak li aħna għedin namlu biex niprofaw nitrattaw din il-krizi. Barra minnek nishtiq najt li aħna rridu nipreparaw ruħna għal solidarieta ma' pajizi oħra fl-Unjoni Ewropea. Il-font li huwa disponibli mhuwiex biżejjed deċiżjoni li ttieħdu fi Brussell biex ikun aktar likwidità, jiena naħseb li ta' bilħaq irridu nitkellmu fuq dan aktar fid-dettall, irridu nitkellmu dwar il-Eurobonds u s-Sur Verhofstadt fil-fatt ta' l-ispjegazzjoni tajba dwar dan, però nemmen li rridu nitkellmu kif il-ġejjieni aħna ta' bilħaq nistaw ikonna nitkellmu fuq il-politika. Iva vero, bist il-ħin tiegħi tgħid il-membru parlamentari, pero għanna bżon aktar tip ta' dibattitu fuq dan sabiex naslu għal konklużjonijiet, tip ta' konklużjonijiet. Issa l-konservativi riformisti għanna Ashley Fox. Grazzi ta' sew sur President, jiena nappoġġa dan din il-bidla fit trattat u il-grupp tiegħi jappoġġaw wkoll għax aħna rridu naraw stabilità fiħdan iż-żona euro. Għalkemm ir-Renju Unit mhux parti mill-membru ta' żona euro nittama li qatt ma tingħaqad, aħna xorta waħda għandna interess fis-suċċess tagħha nofs mill-kummerċ ta' renju Unit huwa fiħdan stati membri qegħdin fl-Eurozone, City of London il-kapital finanzjarju ta' l-Europa, allura l-Renjuni tixtieq li jkun hemm suċċess fl-żona euro nittamaw li il-mekkanizmu ta' stabilità propost jipprovdi assistenza fuq il medja u twila ta' żmien. Nittama li dan il-Parlament ser jaġixxi b'mod responsabbli u jaċċetta il-bidla proposta mill-Kunsill. Pero fuq meda twila ta' żmien jekk l-euro ħatkun ta' suċċess għandha bżonn ikun hemm aktar bidla radikali f'dak il-każ. Sur Barroso, inti jista' jkollok supervizjoni kemm trid u anke sorveljanza kemm tixtieq kif ukoll tmexxija ekonomika, però fundamentalment jekk il-pajjiżi bħal Greċja u l-Irlanda u l-Portugal ukoll għandhom jibqgħu f'dan iż-żona euro jridu jsiru aktar kompetittivi, kemm kompetittivi pal ġermani kemm jista' jkun u hemmhekk il-Kummissjoni għandha tixħet l-attenzjoni tagħha. Grazzi. Issa il l-onorevoli Issur Lotor Biski. Grazzi tas-Sur President, Sinjuri. It-Trattat ta' Lisbona ilu ma naf ftit żmien, pero ftit żmien wara l-adozzjoni tiegħu diġà ħajġi dat għat-tieni darba. U din bċertu ħeffa, bċertu emerġenza qed nagħmlu din il-ħaġa. Iġifri hawnhekk mhux qed nsegwu l-proċedura demokratika nfasla fi trattat ta' Lisboni, suppost ikollna proċedura simplifikata biex nieħdu din id-deċiżjoni u rajna kif il- rajna l-bailout ta' biljuni ta' banek u dan ukoll ġidetiż mal malajr u ma sarx fil-fatt mod demokratiku wisq. Aħna nafu li pressjoni ta' żmien ġejja minnaħa tal-Kunsill turi li il-gverni tridu jbidlu dan it-trattat kont il-proċedura simplifikata. Aħna bħala il-gwe ma naċċettawx din il-proċedura u jider li din qed issir ir-regola donna mhux l-eċċessjoni aħna għandna insegwu l-proċeduri normali fi trattat tal-Lisbona kif ġew stabiliti fil-konvenzjoni. Il-kellim li jmiss issa għall-IFD għanna il-kollega tagħna Sir William the Earl of Dartmouth. Grazzi ta' Sir President l-ewwel net. Nista' ngħidlek li l-Unjoni Ewropea bdiet bħala Unjoni ta' Dwana, u mbagħad saret Unjoni Politika, però mingħajr kunsens demokratiku propju, u mbagħad saret Unjoni Monetarja bej wieħed u ieħor għaliex għaxar stati membri kienu sensittivi biżżejjed biex jibqgħu barra, però dak li għandna huwa unjoni tad-dejn u unjoni tad-dejn li sempliċement mhix qiegħda taħdem. Mela, għajet inħarsu li rata ta' interess tal-German Bund. Jekk l-Unjoni Monetarja kienet edha taħdem, il-membri kolla tal-Unjoni Monetarja, il-pajzi kolla ta' zona euro, sar jkunu jistaw jisselfu il-flus bl-istess rata. Bl-istess rata tal-German Bundestag. Pero da mux il-kas. Palissa Portugali ħallas 4.28% aktar mill-Ġermanja, l-Irlanda tħallas 5.9% aktar mill-Ġermanja, l-Greċja tħallas 8.25% aktar mill-Ġermanja. Kif qal sur Galtieri huwa moment kruċjali tas-sew. Issa ma nistanniex li l-President tal-IPP jew il-President tal-SND li bħalissa qed ċengel rasu biex jifhem l-importanza kritika ta' dan kollu, però jiena nemmen li mill-aktar fis ħajkollhom jifmu Il-problema ta'kom u il-problema ta'kom nerġenajtilkom ser tiġi solvuta kooperazzjoni governmentali, governanza e-, ekonomika hija biss nassa u barra minnek manda l-ebda mandat. Issa għatħat ma semma jew inkella jider li qed jikkonsidra il-ċittadini mafussin ta' ta' daw l-istati li donnom Għax intom edin, fil-waqt li intom edin toħol u dan l-imperu vanitużu fraġli, permettini nifakkarkom jem 27 stat membru, 11 minnom huma kontributuri net u 16 minnom jirċivu l-flus u hemm hemm verament zbilanċ bejn dawk li jagħtu l-flus u dawk li jirċievu. Naħseb li ħafna miċ-ċittadini li jħallsu t-taxxa fil-Ġermanja mhux ħajoqogħdu jilagħbu din il-logħba aktar fit-tul. Is-Sur William James Bryan f'diskors mill-aqwa fl-1896 qal intom għandkomx issalbu l-umanità fuq salib tad-deb. Però baktar urġenza jiena nista' ngħidilkom illum il-ġurnata u fuq kollox il-President tal-Kummissjoni li għandu il-seta eżekuttiva inti mintix ser issalla il-ċittadini li ħalsu taxxa fil-Renju Unit u fil-bqija tal-Istati membri fuq il-munita waħdiena tal-Euro. Grazzi. Speaker. Il-kellim li jmiss sissa għanna issur Bruno Gonesh. L-ewwel net rigward l-iskandlu tal-proċedura simplifikata u dak li kollu li tirrappreżenta. Hawnhekk qed prevjeni dibattitu importanti dwar bidla fuq it-trattat u konsultazzjoni tal-ċittadini u miex bidla kbira, emmek qed namlu l-mekanizmu ta' stabilita permanenti. X'inhu dan il-fond jekk mhux log biex inħansu għal dejn ta' pajjiżi li ma jifilħux iħallsu għal dejn kollu li għandu. Allura, dan huwa tip ta' politika finanzjarja Edin noħol u soldat partikolari kif insibu fil-letteratura fejn soldat iħaffer ħofra fil-qasam tijaw pero mbagħad mur ħaffer toqboħra x'imkien ieħor u ma jasal għal xejn. Isu qed jatti x-xemx bl-arbil. Allura, dil-politika hija bla sens kawża mekkaniżmu ta' austerità pero toħloq problemi oħra. U da bil-benefiċċju u l-ħarsin tal-Ewropa. Għalhekk fissem il-kompetittività zona seħa tal-euro ikolla taċċetta dan il-patta kompetitività mħeġġeġ minn Sarkozy u naraw ukoll aktar zida fil-falliment tal-budgets Ewropej. ċertu tassi li kellhom jinħolqu biex wieħed iħallas għal daw il-diffikultajiet u xatir taħallas għal dan. Grazzi tassew għal eh, diskorsi ta'kom, ma partikoli nixtieq nirringrazzja Sur Brock u Sur Gualtieri, rapporters għal kommenti li għamlu fuq il-metodu komunitarju, pero hawnhekk irridu għadu attenti Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kif eh, l-intergovernanza tista' tispiċċa barra minn fuq il-binari. Għalhekk aħna din nagħtu l-appoġġ tagħna għal din ir-reviżjoni, aħna bħala kommissjoni li aħna nemnu li il-punt hu li nippruvaw insibu kif mezzi kif nistgħu inwieġbu għal din l-isfida kompetenza li ma sibnix infasla fit trattat it-trattat ma kienx qed jaqdi għal mekkaniżmu responsabbli ta' stabilità, jiġifieri aħna li stati membri iddeċidu b'mod unanimu li waffqu mekkaniżmu u li namlu dan fi stadju bikri fuq bażi governattiva, intergovernattiva u din kienet deċiżjoni unanima. Ovvjament, aħna nixtiequ nimxu l qudiem u jiena nassisti lil dawk li jixtiequ jimxu mingħajr dewmien. Forsi dan ikun mod sodisfaċenti. Nistgħu nagħmlu fuq livell komunitarju, però rajnija wkoll l istorja tal-integrazzjoni li hemm ħafna diffikultajiet jekk aħna nikkonsidraw il-Schengen per eżempju jew inkella f'temmi toħra rridu niftakru punt partikolari Ġifri, għal-kem aħna mux għedin fuq il-metodu komunitarju, xorta wahda dan isaħħaħ l-abilta kollettiva tagħna biex nitrattaw l-sfidi li għanna għoddimna, li ma sibniex soluzzjoni għalihom fit-trattat. Vera, ma kienx ma kienux qegħdin hemm dawn is-soluzzjonijiet, ma stajniex inwieġbu b'mod favorevoli u għalhekk il-Kummissjoni, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija pozittiva f'dak li għandu xi jaqsam din il-modifika fit-trattat, pero l-kemm qed ngħid dan il-Kummissjoni ti tippreferi l-approċċ komunitarju. U dan huwa dibattitu li aħna kellna u li meta konna din nħejju din id-deċiżjoni. Nista' ngħid ukoll li uħut issuġġerixxu li aħna nemendu l-artiklu 122. Hawnhekk dan kien infassal fi trattat ta' Ruma, prejn kont kontra dan, u dak li nistgħu ngħidu issa li hemm kompetenzi ġodda li issa jistgħu jiġu żviluppati għal kemm forsi ma jinsabux fiħdan il-metodu komunitarju, pero fl-istess waqt aħna qegħdin ngħidu b'mod ċar u jina kwotajt fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni sartuħu l-inizjattivi kollha leġislattivi u oħrajn biex tikarantixxi konsistenza ma' dan il-mekkaniżmu futur u governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fiż zona euro, li tirrispetta il-kompetenzi li l-Unjoni u l-istituzzjoni tirċevu fil-trattati ġifiri dinija pożizzjoni ċara u ħafna u nixtieq li dan kollu jkun ċartont. Uħut minnkom fid-dibattitu tkellimtu dwar differenzi bejn stat membru u ieħor bejn ir-Renju Unit u z-zona euro. Normalment jien ma nħobx nagħmel din id-distinzjoni, però hemm id differenzi bħal dan, però differenza prinċipali hu li żona euro u d-dejn huwa ħafna inqas mid-dejn tar-Renju Unit. Id-dejn tar-Renju Unit huwa ħafna iktar mid-dejn tal-żona euro kollu kemmu, ġifri dini il-problema li għanna fi żona euro u fil-fat din hija kwistjoni ta' kompetitività kif fuħut minnkom semmew. U għalhekk aħna irridu nsibu soluzzjoni għal kompetittività u għal konverġenza u nerġa' nisħaq fuq dan il-punt konverġenza fost l-Unjoni Ewropea anki jekk u minnkom ma jaqblux dwar dan. Pero permettulla u aktar konverġenza fih dan iż-żona euro u l-Unjoni Ewropea għal min irid jagħmel progress. Għaliex mhix biss eh, mhumiex biss il-federalisti jew l-integralisti li jixtiequ iktar governanza fih dan l-Unjoni Ewropea, it-swieq qegħdin jitolbu għal din il-governanza wkoll irridu nifhmu din il-ħaġa. Is-swieq qegħdin jitolbu l-Ewropa mhux biss biex ikun hemm determinazzjoni imma jrid ikun hemm livell tajjeb ta' governanza. E, L-approċċ tal-komunità normalment jipprovdi għal e, sistema li sempliċement titħalla fidejn irrida tajba tal-mexxejja, però jekk aħna ser nitkellmu dwar konverġenza jew kompetitività dan sir ikun dibattitu għal darboħra. Però nixtieq ngħid li minn din il-perspettiva jiena naħseb li l-Kummissjoni ħadet l-aħjar pożizzjoni, opinjoni li ċara u favur dan il-modifikazzjoni limitata ta' trattat fl-istess waqt però titleb lil kulħadd biex jikkonċentra aktar fuq ir-rekwiżiti prinċipali u mhux biss mekkaniżmi li semma Sur Elmar Brock li joħolqu diviżjonijiet għaliex l-istituzzjoni tal-komunità u ma dawk li jistaw jiggarantixxu l-unjoni li l-Unjoni teżisti bħala xaġa sħiħa u li qiegħda taħdem għal żona tal-euro u dawk li mhux qegħdin fiż-żona l-euro ġifridu jridu għajnejna fuq dan kollu f'dan l-istadju. Sempliċement li qed jitratta ma' dil kwistjonijiet partikolari x'inkera sar noħol aktar problemi fil-ġejjin irridu nigarantixxu governanza aktar kbira, pero fl-istess waqt ukoll naraw li l-Unjoni tista' tkompli tkun ibbażata fuq il-responsabilta u s-solidarjetà Aw kellima oħra, is-Sur Manfred Weber. Parlament, President, President, President tal komissjoni Il-modifika neċessarja u tajba tal-trattat u d-dibattitu tal-lum juru illi kenna trattat tal-Lisbona minn sena ilu u lawn U sissa dan ma għenix biex insolvu l-problemi u dan id-dabattitu juri dan nitkellmu dwar it-trattat attwali u mbagħad qegħdin eh, ngħidu illi hemm sitwazzjonijiet differenti tal-Repubblika Ċeka tar-Renju Unit u eh, pajjiżi oħra u wieħed ma jistax jitkellem dwar emendi ta' trattat. Din hija xi ħaġa li mhijiex eh, fattibla, fattibli, jiġifieri l-affarijiet huma imċajprin. Hemm bżonn ta' aktar bidla fit-trattat u il-Parlament għandu jagħti il risposti jekk nisimgħu li ċittadini tagħna dawn jifmu li aħna namlu dan il, din il-bidla fit trattat prezenti. Eh, kif nistaw nitrattaw din il-kriżek ma jkunix Ewropa b'saħħitha? għana nistaqsu li nanfusna u kol mistoqsijiet importanti aktar minnek. Xinu għal-proġett Ewropew fl-ħar mill-ħar? Għal 20 ta' snin semmejna li nżommu l-paċi fl-Europa u nġibu l-istabilta fil-kontinent. Kontet nitkellem ma' l-studenti Ewropej eh, ftitilu u sfortunatament eh, dan il-paċi, jew fortunatament dan il-paċi wa ħagġa li ħdwa for granted. Eh, Mbatek jekk nitkellmu fuq il-globalizzazzjoni l-innovazzjoni u kol eh, aspetti negattivi għalfejn għandu ikonna l-Europa. Għanna bżon nitlu fil-qlub fl-imħuħ ta' ċittadini. Irridu nitkelmu dwar affarijiet ċari xi tfisser impjieg fl-Ewropa Eh, meta eh, eh, meta ninġabru flimkien ma anka kontinenti u pajjiżi oħra min għandu għajem il-kustjoni ta' jekk aħniex qegħdin nittrattaw kustjonijiet soċjali li ċiniżi saqsowhom din il-mistoqsija min qed jaħseb dwar l-ambjent. L-Ewropej qegħdin jaħsbu dwar l-ambjent, qed nitkellmu dwar li nżommu il-paċi, naqsu l-konflitti fid-dinja u aħna nistgħu nagħmlu dan bl-esperjenzi tagħna. Ħarsu lejn it-Tunezija u ta' taraw eh, taraw il-ċittadini li qegħdin jgħidu li jixtiequ jkupjaw il-mudell Ewropew, il-mudell soċjali Ewropew. Aħna għandna eh, mudell attrajenti għal ħaddieħor qed nitkellmu hawnhekk dwar kwistjonijiet kostituzzjonali eh, dwar kif taħdem l-Ewropa, kif nistgħu aħna nilħu l-obligi tagħna. Irdu nitkellmu b'mod immaġinattiv, nużaw l-istampi jekk ikun hemm bżonn, nidħlu fil-imħuħu fil-qlub ta' ċittadini u bekk biss nistgħu nkunu aċċettati aktar miċ-ċittadini. Is-Sur De Rossa. Grazzi ħafna, Sur Weber, grazzi tal-li inti ħadd il-mistoqsija tiegħi nispera li anka Sur Barroso eh, jirrispondini għax jiena lilu staqsejt eh, il-mistoqsija. Jiena nappoġġa din il-bidla fit-trattat, però jiena wkoll imħaseb dwar il-mekkaniżmu. Dwar il-proċedura semplifikata, din tgħid li 27 pajji eh, Parlament Nazzjonali iridu jaċċettaw din il-bidla fit-trattat u hemm sitt xhur għall parlamenti nazzjonali biex jiddeċidu se jagħmlu. Qegħdin nitkellmu dwar li nieħdu deċiżjoni f'Marzu eh, eh, minn deċiżjoni li saret f'Diċembru kif jista' jkun l-affarijiet ħajsiru hekk żgur li hemm bżonn li wieħed jistenna sa Ġunju biex tittieħed din id-deċiżjoni. Will ich äh, darauf gerne antworten, dass es Eh, naħseb illi eh, huwa korrett illi eh, l-istati membri jikmandaw it-trattat dawn it-trattat dejjem jiġi approvat mill-kapijiet tal-stati membri. Issa, jekk eh, ħanqodux nirriflettu jekk għan żmien biżejjed, jekk hemmx perjodu ta' riflessjoni twil biżejjed, jekk hux se nilħu l-aspirazzjonijiet ta' ċittadini u anke nreaġixxu għall-isfidi, jiena naħseb li ma għawx problema tal-żmien, għandna bżonn reaġixxu malajr kemm jista' jkun is-Sur Schulz bat li itrajajt il-President. It jekk hemm xi ftehim ħażin fuq l-ordni tal-lista, jiena nispjegalek l-affarijiet wara d dibattitu Mela, għandek il-mikrofonu. Kienet indirizzata lilek personalment litra, mhux lill kamra kollha. Nirringrazzjak jgħid Isur Xulza. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu. Wara naqra dewmin. Forsi għanna bżon anka ndirizzaw xi riformi li għandhom isiru fil-Kamra stess dwar il-diskussjoniet li jisiru hawnhekk. Bidliet eh, anka simplifikati fit-trattat huma komplessi u l-waħda li qed niddiskutu l turi illi qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. il kunċett ta' proċedura simplifikata fil-fatt jaħbi il-fatt illi din il-bidla eh, eh, tista tfalli u tista u jekk tfalli ħankunu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Għalhekk irridu nistaqsu li nanfusna x'irridu nagħmlu biex dan dan ma jfallix. Fl-istess waqt irridu nassikuraw illi qegħdin ninstemaw. Jekk din il-proċedura mm, din il-proċedura tal ratifika biex ma tfallix, eh, jiddependi fuq il-kapacità tal-kapijiet ta' statu gvern li dawn eh, jaħdmu b'mod deċiżiv u konsistenti għalhekk Tlet tliet punti li jiena xtaqt insemmi u li t tirriflettu fuqhom. Sena wara il-bidu ta' din il-kriżi jiena nixtieq nistaqsikom xinuwa il-valur estern tal-munita tagħna huwa dollaru u 25 centesimo Amerikan. Meta introduċenija l-euro kienet 1.7. Issa għedin 1.35. Ir-rata tal-kambju ġifiri. Il-valur ta' l-euro hija kienet stabli imma li mhux stabli huwa l-istruttura internali u mhijiex stabli minħabba l-kapijiet ta' stat u gvernijiet b'mod ambigwu kellhom prestazzjoni eh, eh, eċċezzjonali fir-rigward tal-ambigwità ma kienux kapaċi jaġixxu kellhom l-istrumenti U il-mexxejja tagħna ma jistgħux jaqblu fuq proċedura unika u proċedura waħdina. U mhuwiex it-tor tal-Parlament eh, Ewropew jew tal-Kummissjoni huma il-gvernijiet f'stati membri sovrani illi ħolqu Eh, din il-munita qawwija eh, eh, f'termini esterni u mhux kapaċi joħolqu strument robust b'saħħtu internament biex flimkien ma' din il-munita ikonna politika soċjali u finanzjarja b'saħħitha dik dan huwa l-punt deċisiv. Dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea qed jiġri fih dan it-trattat innifsu. nifsu Imma jekk wieħed irid iżomm ma' trattat u ma joħloqx xi ħaġa arbitrarja barra mit-trattat, jekk wieħed irid iżomm fil-kuntest tiegħu it-trattat, allura huwa ċara lina eh, fil-Parlament Ewropew illi l-punt ewlieni huwa għandu jkun, anzi, l-istituzzjonijiet li għandhom rwol importanti immens fit trattat u l-istituzzjoni importanti eh, li hija l-Kummissjoni għandha dritt tal-inizjattiva il-Kummissjoni. U hemmhekk għandek raġun, eh, għandhom raġuni sur Gualtieri, sur Brock dwar dak li qalu. Il-kumplament ta' l-Europa Skużawni, eh, Zona li għanda 500 miljon ruħ tkun b'saħħitha titkun maquda. Jekk ħanaqsmuha f'27 komponent separat, allura l-isforzi tagħna ħajsfaxxaw fix-xejn u dan rajniħ eh, fil-rigward tal-avvenimenti li ġar ġraw eh, fil-Mediterrana eh, l-Europa ma kellix mod kif jemi ma imma kieku naġixxu b'mod unit inkunu nistgħu naħdmu anka fuq il-livell internazzjonali li qed nitkellmu dwar huwa jekk l europa ndix ġejjeni jew jekkux se tisparixxi fil xej u Eh, issir irrelevanti. Il-kalim li jmiss. Is-sur strajċek. Sinjuri, ixinija ir-relazzjoni ma' mal-Ewro Jina inħoss li huwa fl-interess ta' kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea li l-żona Ewro u l-Ewro tkun saħir jekk nużaw din il-munita kemm jekk le għax l-ekonomiji tagħna huma eh, marbutin mill-qrib flimkien meta il-President Barroso semma l-mekanizmu ta' stabilta Ewropej, semma il-supervizjoni budgetarja u koordinazzjoni tal-politika fiskali u l-armonizzazzjoni anka tal-politika soċjali u ekonomika. Għawnek eh, edin niftu itri għal-Unjoni Fiskali u din għat ma seħet fl-istoria. Eh, unjoni Fiskali għat ma tista seħminajr Unjoni Politika. Il-bidla zaħira li għat nitkellmu fuq għallum tista tfisser bidlit gbar fil-ġejni għal ċertu stati membri għax eh, bil-mot il-mot l-Europa titrasforma ruħa. Aħna smajna li għanna bżon Europa aktar b'saħħita din kemm il-darba smajnija imma eja nistaqsu li ċittadini Eh, mistoqsijiet, iċ-ċittadini ilhom għal żmien twil jaċċettaw mingħajr ma jiddeċidu ma x'inhu hija triq ta' l-Ewropa. Mekkaniżmu ġdid ta' stabiltajiet il-kalim il-ġdid huwa proposta hawnhekk fil-kampanja ta' l-elezzjoni eh, tal-Irlanda qegħdin eh, wedu negozjati ġodda eh, biex inaqsu l-awsterità fl-Irlanda ma' din hija spekulazzjoni u mhijiex ġusta u mhijiex demokratika. Illi l-ċittadini irlandiżi qegħdin jintalbu jifutaw fuq dan. Jiena nixtieq li l komissjoni ma tintervenix fi din il-kampanja kampanja elettorali. Nixti illi, illi kunem eh, informazzjoni ċara u verità lil eh, ċittadini irlandizi. Komissarju Ren il-Beraħ għaret jista' hemm eh, ftejim ġdid. Il-renegozjazzjoni hija possibbli meta jkun hemm gvern ġdid fl-Irlanda u qabel l-2013 dan se jfisser inqas rati ta' interess. jifem li rinegozjazzjoni li tnaqqas li spejjes u ehm, tipprovdi x-xogħol tkun aktar effettiva fil-waqt li austerita ħateqret eh, l-Irlanda. Is-Sinjura Nicole Sinclair. Grazzi, Sur President. Għawna, ħna l-darboħra il-proġett Ewropew l-Ewropa, eh, l-Euro, eh, wassanna biex bidlu trattata Lisbona darbtejn. Ma rridux ninsow kif iddaħħal dan it-trattat fil-referendum eh, fl-Irlanda li l-ewwel kien għal le imma imbat eh, l-Irlandiżi ġew ingannati. Issa, ek kif eh, naraw il-għanna problema flok immorru l-ura u nejdu li għamilna zbal, nitkelmu fuq aktar integrazzjoni u rridu il pajizi zari ikomplu isoffru u għedin impoġġuhom faktar difikulta f'dan l-imperu tal-Europa. Iva, intom ħloqtu din eh, il-problema. Eh, madam. Is-Sinjura Kay Swinburne. Il-bidla ta' trattat eh, hija xi ħaġa li nasbu b'mod serju fuqha minħabba li trattat ta' Lisbona kellu bżonn ħafna negozjati u għalhekk il-Parlament u l-Kunsill għandhom ikunu stretti ħafna ta' kif se jiġi emenda din il-bidla hija neċessarja biex niproteġġu l-ekonomiji dajfa tal-żona Ewro, però l-pożizzjonijiet tal-pajjiżi eh, mhumiex membri fl-ora żona jrid jiġu mħarsa wkoll maħniex inkella se nsolvu il-problemi ta' deficit kbar laqas ma nagħmlu l-Ewropa aktar kompetittiva. Din hija miżura li għandha tatina iktar ħin biex il-pajjiżi ta' żona l-euro jirranġaw il-pożizzjoni tagħhom kull stat membri taħares lejn l-infiq tagħhom u lej il-politika tat-taxxa tagħhom u jkollhom programmi realistiċi biex jintegraw l-ekonomiji e, e, għal-kem eh, eh, zida ta' taxand jista' jkun neċessarja din miex ma tfissirx li hija prudenza, rrid ikun strateġija tajba. Grazzi ħafna. Is-sur, is-sur, il-Viċi President, eh, Sur Sefkovic. Grazzi President. Grazzi l-parteċipanti eh, f'dan id-dibattitu nixtieq ringrazzja lil membri tal-Parlament Ewropew tal-appoġġ ċar tagħhom għall-approċċ komunitarju għall eh, eh, Unjoni Ewropea b'saħħetha u anke għall rwol tajjeb tal-mekkaniżmu li qegħdin niddiskutu llum. Naħseb li l-opinjoni tagħna kienet anzi l-opinjoni turi biċar li hemm l-appoċ għal dan il mekanizmu u parti minn dan il-mużajk għal Ewropa aktar b'saħħitha u prospera. Edi naħdmu biex ikonna supervizjoni aħjar ta' swieq finanzjari, gvernanza aħjar bil sit proposti li għanna fuq il-mejda. Bdejna l-ewwel semestru tal-Ewropa bil-servej tal-tkabbir annwali u da, da u bid-dibattitu tal-lum u anka bid-deċiżjoni pożittiva f'Marzu, intom qed tibatu sinjal ċar lil dawk kollha illi qegħdin e, jagħmlu mħatri kontra l-Ewropa. Jekk tagħmlu mħatra kontra l-Ewropa titilfu fluskom u dan huwa messaġġ ċar illi eh, għandna nibatuh għalhekk id-deċiżjoni fuq din il-kwistjoni hija waħda kruċjali Imma huwa importanti wkoll li nirrispettaw bisħieħ il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u l-prerogattivi kollha u l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni u il kummissjoni żgur illi ħatara li kollox jiġi irrispettat kif edna aħna fl-opinjoni tagħna. Il-Kummissjoni lesta li tuża eh, l-esperti biex eh, jiġu użati dawn il-mekkaniżmi għax dan għandu jkun b'koerenza sħiħa ma' gvernanza aħjar ekonomika, speċjalment jekk din tkun eh, timxi mal-sorveljanza u fl-istati membri taż-żona tal-euro xi wħud fostkom illi għajmu t tħassib dwar Ewropa taż-żewġ binari imma anka il-pozizjoni tal-Komissjoni hawnhekk hija ċara. Għalkemm il-żona tal-Ewro għandhom eh, huma jmexxu żona tal-Ewro, però jridu jikoperaw mal-oħrajn kollha u aħna qegħdin nagħmlu minn kollox biex ikun hemm din il-kompetittività u l-konverġenza għal 27 pajjiż. Għalhekk jiena inħoss li l-proċess li għaddejjin minnu u illi anka eh, hemm is-swieq finanzjarji involuti fih eh, eh, ħajjajna biex nżidu l-kooperazzjoni f'din il-gvernanza ekonomika u din hija xi ħaġa illi ħatejn biex l-Unjoni sana tkun iktar b'saħħitha Nixtieq nirringrazzja liż żewġ rapporters is-Sur Brock u l-Sur Gualtieri għal kooperazzjoni mill-qrib tagħhom għal idejat uh, illi poġġew dimna u anke għal konsultazzjonijiet li saru mal-Kummissjoni. E, u inħoss illi eh, dan ix-xogħol tajjeb sej wasalna, wassal li dan il-rapport ikun approvat minn din il-Kamra f'żmien f'waqtu qabel id-deċiżjoni tal-Kunsill. Fl-aħħar u l-aħħar rimarka tiegħek Sur Higgins mill-Irlanda. Naħseb li huwa b'mod korrett qal illi e, sema l-Komissarju Ren fejn insama li kien hemm tejjim mal-Irlanda. Mal-Irlanda bħala pajjiż mhux mal-gvern waħdu u aħna inħossu li kwalinkwa gvern tal-ġejjini irid tirrispetta l-fejjim li sar, però huwa ċar U ovvju li komissjoni eh, tisimpatizza ma' diffikultajiet li għanda u d-dima palissa l-Irlanda u aħna ħanamlu mill-aħjar li nistaw biex nappoġġaw eh, l-Irlanda biex terġa tilħaq it-kabbir u l-kompetittivita meħtieġa l-IMF u l-Bank ċentrali eh, għenu biex ikunem l-istabilta fl-Irlanda u għanħanamlu mill-ħjar li nistaw biex ikunem il-prosperita fl-Irlanda u kol. Grazie ħafna. Vice Presidente. Grazie President, Sur Kommissarju. Issa għanna il-dibattitu. Serna naddu għal-punt li mis fuq l-agenda. L-istat tas sistema Ewropea tal-Azil wara d-deċiżjoni reċenti tal-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal